Good morning, everyone. If there are no objections for today. Nodwa tajba, mela, jekk memx oġġezzjonijiet għal eh, dwar l-agenda tal-lum, nistaw eh, naddotawa. Fil-nar l-tlieta 24 ta' april, mit-tlieta ta' warlof senar, il-Komitat dwar il-Budget u il-Komitat tana, għedin jorganizzaw smiħ publiku Eh, bl-isem ta' il-budget tal-Unjoni Ewropea u il-ftejim dwar il-klima ta' Pariġi. Lan huwa illi ikkuna mal-valwazzjoni tal-kompatibilità tal-budgets attwali u futuri tal-Unjoni Ewropea mal-ftejim dwar il-klima u li eh, naraw se li appunt ġew rispettati l-impenni tal-liġi ta allokat 20% tal-budget fuq azzjoni tal-klima. Intom mistednin biex tattendu. Issa, dwar il-dwar deċiżjoni tal-plenarja biex il-fajl EMA jiġi referut għal envi għal negozjati interistituzzjonali u skont ir-regola 69 F, it-tim ta' negozjati ser ikun immexxi minni bħala President u il rapporter sur lavija kif ukoll shadow rapporters. L-ewwel trialogu ser ikun fil-25 ta' April. il laqatana tagħna ta' 17 eh, ta' Mejju illi kienet immarkata bħala in reserve ser eh, isseħ. Issa dwar is-Segretarjat Envi hemm xi tibdil ukoll nixtieq nilqa' lil Natalja Papasterja Dju illi eh, inaqdet ma' Segretarjat Envi mill-ewwel ta' April hija kienet qabel fis-segretarjat tal-Peti. Interpretazzjoni l-lum hija f-21 il-lingwa u bħassoltu il fajl ta' din il-laqa huwa disponibbli elettronikament u laqa hija mxandra u kol fuq l-internet. Ir-rekomandazzjonijiet tal-koordinaturi ġew iċirkolati b'mod elettroniku jekk m'hemmx oġġezzjonijiet dawn huma approvati. Issa, nixtieq ukoll informakom dwar il-riżultat tal-trialogi fuq eh, l-ewwel fuq il-prodotti mediċinali veterinarji. Kien hemm it-tielet trialogu informali fit-22 ta' Marzu. Matul it-trialogu, l-Parlament u l-Konsil kellhom diskussjoni dettaljata fuq il-kwistjonijiet politiċi pendenti brabta mal-farmakovigilanza kif ukoll il-protezzjoni ta' dokumentazzjoni teknika. Fuq il-bejħ online, intlaħaq ftehim fuq il-lingwaġġ il-ġdid li ħajntuża fid-deroga li ħajkun hemm f'artiklu 108. Kien hemm diskussjoni f'atmosfera kostruttiva kemm ir-rapporter kif ukoll il-Presidenza konfermaw l-intenzjoni tagħhom biex jippruvaw jikkonkludu il-ftajim wara l-ewwel qari taħt il-Presidenza tal-Bulgarija. Il-ser ikun hemm ir-raba trialogu fit-19 ta' April. Issa fajl ieħor fuq il-monitoraġġ rapportar fuq l-emissjonijiet ta' dioxidu ta' karbonju mill eh, mill-konsum tal-karburant ta' vetturi ġodda heavy duty. It-tieni u l-aħħar trialogu e, fit-tieni u l-aħħar n rnexxilna nilħu ftejm provizorju. Wara l-ewwel trialogu li kien fis-26 ta' frar kien hemm żewġ laqat tekniċi. Hemmhekk e, kien hemm qbil fuq ħafna dispożizzjonijiet tekniċi u kien hemm bżonn biss li dawn ikunu konfermati fuq livell politiku. Allura iż-żewġ ko-leġislaturi u rew ċertu grad ta' flessibilta għaliex rranġaw il-pozizjonijiet tagħhom u bekk nixilhom jilħu ftehim fuq id-dispożizzjonijiet li kienet fadal. Fosthom il-multi amministrattivi, ċertu parametri ta' monitoraġġ, trasparenza ta' data, il-firxiet tal drug value, kif ukoll il- l-atti delegati u l-atti ta' implementazzjoni. Il-ftehim preliminari se jitressa għoddim il korreper għall-approvazzjoni aktarx fit-tieni nofs ta' April u aktarx f'dan il-komitat se nivutaw dwaru fil-25 u 26 ta' april. Issa nistaw naddu għal punti li għanna li għanna fuq l-agenda tal-lum. Ħanibdew bl-ewwel suġġett, suġġett importanti ħafna ħafna Ewropej, qed nitkellem fuq il-kwalità doppja ta' prodotti fis-suq waħdini. Ir-rapporter fuq dan il-fajl hija Sinjura Borzan, kullum se nitkellmu fuq abbozz ta' opinjoni. Mela, pek, nista' nagħti kelma minnu fih li Sinjura Borzan biex tagħmel introduzzjoni tal-opinjoni tagħha. Jogħġbok. Grazzi, President. Sinjuri, rapporti tal-imko u l-agri kif tafu diġaġew ġew ippubblikati l-envi għandu kompetenza esklusiva fejn, fejn għandu xaqsam l-ikel. L-ewwel verżjoni ta' dan ir-rapport hija bbażata fuq il-laqa inizjali li kien hemm bejn il-Shadow Rapporters. Il-Shadow Rapporters kollha u rew rida tagħhom illi jaħdmu fi spiritu kostruttiv u fil-fatt għandna pożizzjonijiet e, simili ħafna. Ir-rapport jgħam referenza għal studji li saru f'ċerti stati membri Jena stess fil-fatt għamilt studju ta' dan it-tip fil-Kroazja fejn kooperajt mal-Aġenzija Kroata dwar l-ikel. U r-riżultati li ħarġu kienu pjuttost xokkanti, per eżempju, fil-Kroazja li kala tfal huwa inqas eh, tajjeb għas-saħħa milli huwa fil-Ġermanja. Il-Vienna sausages fil-Kroazja laqas biss fihom laħam u E, e, ikelm mamul b'dan il-mod jista' jkollu effett dejjemi fuq is-saħħa tal-bniedem. Apparti minn hekk flekk imsejħa stati membri ġodda, hemm riżultati ħżiena ħafna fejn għandu x'jaqsam l-ikel e, maħsub għal persuni vulnerabli, per eżempju ikel trabi u novelty food, il-konsumaturi mhumiex informati dwar dan meta jaraw it-tikketta ta' l-ikel jaslu l-konklużjoni <coughs> illi il-kompożizzjoni tal-ikel hija l-istess. Jiena nilqa l-proġett pilota tal-Kommissjoni dan il-proġett ser ikun inkludi l-testjar ta' kemm prodotti ta' ikel u dawk mhux għabbażi ta' metodoloġija komuni. Aktarx l-ewwel riżultati tal-istudju ser joħorġu lejn l-aħħar ta' din is-sena. Wara mela minn hekk, bi pjaċir innotajt ukoll li l-Kommissjoni niedet diskussjoni fuq livell qoli dwar il-funzjonament aħjar tal-katina ta' forniment tal-ikel. B'dispjaċir ngħid li l-gwida id-publikata mill-Kommissjoni mhijiex ambizzjuża biżejjed u ma tatix biżejjed seta lill-awtoritajiet kompetenti fuq livell nazzjonali ma nistawx nittependu ir-rieda tal-produtturi biex huma jibdlu il-modelli ta' negozju li qegħdin ħadnu. Għalhekk ma nistawx iserħu fuqhom biex jibdlu il-kompożizzjoni tal-ikel li jipproduċu. Nilqaw eh, ċertu eżempji ta' bidla li kien hemm bħalma ġara fil-Kroazja bil-Hippo Company imma ma nistawx norbtu fuq il-rida tajba tal-produtturi. Barra minn hekk, ma nistawx nippermettu illi il-preferenzi il tal-ikel jew il-formulazzjoni tal-ikel tinduża bħala skuża biex e, jitpoġġew prodotti fuq suq interni li jkunu ta' kwalità doppja jiena nissuġġerixxi illi nisviluppaw skema QR illi servi ta' garanzija l konsumaturi dwar l-informazzjoni kollha tal-ikel jekk il-kwalità doppja jew inkellek ikun hemm xi bidla fil-mod kif eh, jiġi prodott eh, ċertu prodott. Għana smajna mill-Kommissjoni illi l-ikel ta' kwalità doppja ser jiġi i-projbit, jina nipreferi dik il-proibizzjoni tissemma fannes ta' direttiva dwar il-prassi kommerċali mhux ġusta. Wa fidejna li niggarantixxu li jkun hemm kwalità uniformi tal-ikel fl-istati membri kollha, għaċ-ċittadini tagħna kollha. Jiena Konsidrajtu kol li proposta tal-PPE u naħseb illi nistaw naċċettawa f'waħda mill-emendi. L-iskadenza tal-emendi hija 23 ta' April, grazzi. Thank you very much. Now uh, from the shadow rapporteurs I have Grazzi ħafna. Issa. Uh, Is-sur Piotr mill-Shadow Rapporteurs. Peter mill-Shadow Rapporteurs. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca.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 il-komitat tagħna tieħu dan il-problema. Din il-kwistjoni għandha tiġi ċarata mhux biss fuq dak li għandu x'jaqsam ma' l-ikel, imma anki artikoli oħrajn, prodotti oħrajn. Per eżempju l-prodotti kimiċi għal eh, tindif ta' dar, Il-punt sitta tal-opinjoni eh, jgħid illi il-prodotti illi jimbijaw fissu intern għandu jkollhom l-istess eh, l-istess elementi eh, u l-konsumaturi għandhom jiġu informati b'mod tajjeb fuq kull bidla f'dawn il-prodotti. Il-kwalità tal-prodotti għandha tkun l-istess fl-Unjoni Ewropea kollha. Il-produtturi jgħidu illi dawn il differenzi kolla u ma kawzati mill fat illi konsumaturi preferu affari differenti, konsumaturi lokalment. Dinaja ħaġa żbaljata u l-punt numru 5 jgħid ukoll illi il- preferenza tal-konsumaturi mandiġ tiġi sfruttata biex tiġustifika dawn il-bidliet. <clears throat> il-produtturi ma jgħajdulniex, ma jgħxfux eh, li muma eh, il-preferenzi tal-ċittadini eh, differenti fil-pajzi differenti. E, il-produtturi laqas jgħajdu il-għala ċerti konsumaturi ikunu jridu inqas ħut fil-fish fingers u inqas uh, zejt tal-palma fi prodotti oħrajn. U għaliex dawn huma differenti fil polonia u fil-Germania, per eżempju. Ħafna drabi. Il-medja jgħidu illi fil-punent hemm il-mentalità illi fil-vant eh, eh, il-konsumaturi iridu kwalità aktar baxxa u jiġu konsiderati bħala eh, posta rimi. Il-Kummissjoni ti proponi illi introduci da dak li għajdu l prodotta referenza għax normalment il-produtturi jafu li muma il-marki tajbin u dawk li mumiex tajbin. Per eżempju, ekkem <clears throat> produttur <clears throat> illi jibat ipoġġi fuq suq ċerti prodotti eh, u jafu li dawk huma tajbin, però wieħed irid jaħdem fuq l-ingredienti li fihom dawn il-prodotti. Jiena kontent illi et niddiskutu metodologija illi rridu niżviluppaw u u li għana li għana nisfruttaw l-elementi kolla fuq livell lokali. Il-Kummissjoni Ewropea għawnek il rwol taħħa huwa ċar u għandu jkun rwol eh, bilanċat. U għaw minn jgħajtu koll illi bżonn jagħmlu bżonn nagħmlu pressjoni fuq il-produtturi. Però aħna hemm bżonn nużaw prudenza. Il il-liġijiet ma jistawx ikunu dettaljati żejjed għandhom iwaslu sempliciment għal standardizzazzjoni tal-prodotti u għal zlida kontra il-tnaqqis fil-kwalità. Grazie. Kazzafna, sur Skrilek. Grazzi President. Jina nishti eh, infaħar li Sinjura Borzan tal l-abbozz tal-opinjoni taħħa u eh, anka tal-inizjattiva li qed tieħu biex tipproteġi l-konsumaturi fl-Unjoni Ewropea speċjalment dawk illi l-iżjed huma affettwati minn din il-kwalità doppja tal-ikel. Dawk li eh, jgħixu prinċipalment fl-Ewropa tal-Vant. Hija xi ħaġa inammissibbli li prodotti li qed jinbih f'diversi stati membri issibu differenti minn pajjiż għal liħor Meta diġi applikata leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq ikel u prodotti relatati mal-ikel, e, dwar dan il-Komissjoni tajt li hija tistinka biex tippromovi l-innovazzjoni fis-suq u toffri diversi opportunitajiet kam il-produtturi kif ukoll il-konsumaturi. Imma il-suċċess ta' kumpanija waħda u l-attrattività ta' prodott wieħed tal-ikel ma jistawx nataw l-preċedenza fuq is-sigurtà tal-ikel. Il-konsumaturi jażlu huma li ma ikel jixtru imma l-għamla tal-prodott il-kompożizzjoni ta' dak il-prodott m'għandix dvarja minn pajjiż għal ieħor meta l-prodott huwa l-istess u l-pakket jaru huwa l-istess ukoll u f'dan il-każ jiena naqbel perfettament ma' Sinjura Borzan li wieħed <coughs> eh, juża l-iskuża tal-preferenzi tal-konsumatur, dik hija skuża ta' xejn fjakka. U eh, m'għandix tintuża biex wieħed ipoġġi fuq is-suq prodotti ta' kwalità ħażina. Aħna eh, nafu b'din il-problema tal-differenza fil-kwalità tal-prodotti u mhux biss prabta prodotti tal-ikel li manka prodotti li Ġene per eżempju, ta' tindif. U għalek, bżonn li għajmu kuxjenza dwar dan u nintroduċu miżuri biex napplikaw leġislazzjoni biex nikgarantixxu li jkun hemm prodotti tal-istess kwalità fl-Unjoni Ewropea kollha. Iċ-ċittadini fis-swieq tal-Ewropa tal-Punent irid jkunu jafu illi meta huma eh, jivvjaġġaw lejn pajjiżi tal-Vant fuq vaganze minn kalla fuq xogħol, hemmhekk ser jisibu prodotti ta' kwalità inferjuri għal dik li jsibu fil-istat membru tagħhom u ma jridu jkunu jafu illi hemm battalja dejja biex niksbu prodotti tal-istess kwalità fl-Unjoni Ewropea kollha. Billi naħdmu fuq din l-opinjoni, kuna qegħdin nibatu messaġġ b'saħħtu lill-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll lill-Istati membri u li l-atturi prinċipali illi jistaw eh, jiprevjenu dan it-tip ta' varjazzjonijiet. Barra minn għedin l-opinjoni ħasservi wkoll ta' bażi tajba għal dawk l-oħra għal kull min jixtieq joħroġ b'xi opinjoni oħra eh, dwar dan. Grazzi ħafna, Sinjura Konneċna. Grazzi President l-ewwel net. Xtaqt nirringrazzja li Sinjura Rapporter tal-biċċa xogħol tajba li għamlet. Jiena xtaqt ngħid illi din Dan l abbot basikament fih ta' kollu li jena xtaqt nara fit-test. Etniħu gost li eh, tina il-kustjoni importanti qed tingħata priorità għaliex hija problema li tmur kontra il-prinċipji tas-suq komuni tal-Unjoni Ewropea. Naturalment, irridu naraw x'ħajkunu reazzjoni ta' konsumaturi għal eh, proposta ġdida li ġiet ippreżentata l-bieraħ. Jiena kont anka president tal-Komitat tankista IMES eh, u ħad gost nara li l-Komissjoni reaġixxiet għal talbiet li konnina nagħmlu, imma minkejja f'din il-proposta leġislattiva, ir-rapport tagħna xorta waħda ma sarx obsolet, anzi għadu attwali ħafna għadu japplika ħafna u eh, il-pakket li ġim ressa il-biraħ ressa ċertu soluzzjonijiet għal din il-problema, imma s-soluzzjonijiet mhumiex perfetti, mhumiex universali. Il-problema e, edha prezenti f'artiklu 6 bis ta' direttiva fuq e, il-prassi kommerċjali mhux ġusta, imma mhijiex edha fuq il-lista sewda u dan naħseb li huwa żball għaliex hija ħaġa timmina l-proposta nfusa. Apparti minn hekk fil-premessi, il-Kummissjoni tippermetti riformulazzjoni tal-ikel eh, minħabba eh, fil-preferenzi lokali eh, ta' tali pajjiż, imma din hija kidba, din hija xi ħaġa vvintata mill-produtturi. Hija inaċċettabbli u aħna se inkomplu niġġieldu kontra din il-kidba jiena xemma ġobni illi xorta waħda huwa permess illi eh, fuq il suq jitpoġġew prodotti ta' tol differenti ma fl-istess il-pakkeġġar. Il fuq nota eżiet pozittiva aħna ħadna kost naraw il komissjoni talmet mill l-iskandu ta' Dieselgate u l-konsumaturi Ewropej fl-aħħar ser ikollhom strument eh, f'saħħtu imsejjaħ class action. Jiena koll xtaqt ngħid l kollegi mill-gruppi tal-lemin xtaqt ngħidilhom illi jekk intom eh, minn għalikom li ser tippermetuna nagħmlu proposta ma mbagħad timminawa permezz tal-emendi, emendi li qed tibbażawhom intom fuq il-lobby ta' kumpaniji, xtat nafsakom illi hemm il-pajjiżi tal-Ewropa taċ-ċentru tal europa u tal-Vant tal-Ewropa li huma lesti joħorġu b'leġislazzjoni għalihom fusom fuq dan is-suġġett. L-Ungerija eżempju, diġa' qalet illi i-preparat proposta speċjali biex Eh, tiġilet kontra l-prodotti bi kwalità doppja. Jiena naħseb illi dinja xi ħaġa li ħanaraw anka f'pajjiżi oħra żied il-qudiem. Għalhekk naħseb illi għandna nużaw daqsxejn sens komun għad fadlinna ħafna xogħol qoddimna Jiena dan ix-xogħol se nagħmlu bil-qalb kollha, imma xtaqt ngħid li aħna ma rridux inkunu il-miżbla tal-Ewropa. Grazzi ħafna xaħtiħor li xie intervjeni mis shadows Le, mela. Issa, nistaw nabdew naddu l-kelma l membri L-għonet sur poċ. Grazzi ħafna. Xtaqt nir-ingrazzja li rapporter tal-bicċa xol tajba li għamlet. għamel bis kumment ta' natura teknika. Jina naħseb illi Hija ħaġa tajba li konna metodoloġija waħdanija għal testjar ta' prodotti tal-ikel imma għanna bżonn ukoll illi l-interpretazzjoni ta' riżultati tkun uniformi wkoll u għalhekk kien resa emenda f'dan ir rikwajt Grazzi, grazzi ħafna. Xi ħadd ieħor? Sinjura Bonafej. Grazzi President. Grazzi President. Grazzi wkoll għal-rapporter għaf dan id-draft opinion naqbel ma din l-opinjoni li għanna natu prodotti ta' kwalità u zguri għal ċittadini Ewropej kollha. U forsi dana ifisser illi għanna niġildu kontra dawk il-prassi kommerċali zleali illi għanna dejjem iġilidna kontra tagħhom. Irridu noqdu attenti però li man ħaltux dan lan li huwa tajjeb bil-bżonn illi nimponu eh, normi illi umbat jiftħu eh, eh, il-bibin il, il, il għal biex ikonna l-istess prodotti fl-istati membri kollha. Għaliex il-fat, għax jista jeżisti il-fat li l-istess ikel għandu jista jkollu eh, ingredienti differenti u kwalità differenti. Dana imħabba l-ingredienti li jġużati fil-kas eh, lokali eh, u raġunijiet huma ġeografiċi. Però ma jfissirx fl-istess ħin li aħna edin naċċettaw illi fuq is-suq ikun hemm prodotti ta' kwalità baxxa u lanqas ifisser illi nistaw nizlu il-kwalità tal-prodotti. Inħoss li huwa pozitiv il-ħidma tal-Komissjoni Ewropea fuq dan is-suġġett u pass il-qudiem tajjeb eh, u jsegwu l-guidelines li ġew preżentati l-ġimgħa li eh, sena li għaddiet u fl-istess ħin edin jgħatu idea kif nistaw nużu metodu biex ikun jista jkollna eh, l-iktar possibli standards armonizzati u jiena naħseb illi eh, għanda ta' l iktar sforzi biex ikolla eh, strategija koerenti u armonizzata biex ikolla l-istess effetti Eh, diġa għettajt li għandu jkun hemm dispożizzjonijiet li ċittadini għandhom ikun informati fuq l-ingredienti u fuq il-prodotti. Mr. Barzo? Mr. Barzo. issue amelyik... Aħna qed nitkellmu fuq opinjoni li għanda elan li tigarantixxi li il-prodotti ikunu tal-istess kwalità kullimkien fl-Unjoni Ewropea rispettivament minn fejn u dan huwa messaċ politiku iktar profond wara dan kollu u miex kombinazzjoni li il-rapporter għall-opinjoni u daw kolla li tkelmu eh, u ma nies mill-Europa ċentrali meta dawn l-10 pajjiżi issieħbu fl-Unjoni Ewropea għallulna illi kien se jkollna dar waħda Ewropea li konna se nibnuha flimkien bl-istess drittijiet, l-istess obbligi u responsabiltajiet. Jekk eh, taħsbu ftit dwar għalfejn tant issaħħaħ l-euroxettiċizmu fil-pajjiżi tagħna. Nistaw naslu għal konklużjoni illi aħna ma ħallewniex nitħlu fis salott ta' din id-dar komuni Ewropea Din hija l-idea. Grazzi. Minna taħt tal-Kummissjoni, Signora Bernassi. Le, jena Angelo Vieco minn Digi Justice, u nishtiq nitkellem minn flokki signora Bernassi. L-ewwel qed nirringrazzja l-Kumitat u b'mod partikolari Signora Borzan għax xogħol eccellenti li għamlet fil-doppja kwalità tal-ikel. U anki għanda appoċ unanimu minnaħa tal-Kummissjoni. Dana etin l-opportunità illi infakkar kemm aħna konna impenjati mill-bidunet biex nirsolvu din il-problema. Il-President Juncker, kif ukoll il-Kummissarju il problema il president juncker kif ukoll il problema il president juncker kif ukoll il kummissarju Jurova għamlita ċara di f'ħafna okkażjonijiet, speċjalment is-sena li għaddiet fil-istat tal-Unjoni ta' settembru huwa inaċċettabbli li f'ċerti parti tal-Unjoni Ewropea il-konsumaturi il bijaw ikel ta' kwalità aktar baxx e, minn pajjiżi oħrajn, anki jekk il-pakketti huwa identiku din il-kwistjoni għal-Kummissjoni hija waħda mill-prioritajiet tal-mandat attwali. L-impenn tal-Kummissjoni ġi materializzat pjantazzjoni konkret u għal diskussjoni nixtieq infakkar malajr x'inhuma l-azzjonijiet eh, illi ħadna l-ewwel net dialogu mal-industrija. Aħna minn dejjem ħsibna illi huwa importanti li ninvolvu l-partit kollha interessati, speċjalment l-industrija, biex ikonna impenn ċar biex namlu prevenzjoni ta' dan it-tip ta' prassi. U dan sar fil-kuntest tal-iktar forum oli, ċoe il-forum ta' livell oli għal tħaddim aħjar tal-katina ta' distribuzzjoni. Umbat aħna finanzjajna u għedin namlu u koll fil- eh, ċentru ta' riċerka konġunta, għanna qed niżviluppaw metodologija test li se jkun lest dan ix-xar u qabel l-aħħar sena se jkun anki test konkreti illi se jsiru fl-istati membri. Il-gwida ġit eh, ġew adottati linji gwida biex nużaw ir-regoli attwali. Mod tajjeb, dana sar anki f'Settembru u anki ġew frut finanzjament għall-istati membri biex jiżviluppaw proġetti u biex jagħmlu testjar fuq dawn il-kwistjoni ta' kwalità doppja. Unek <clears throat> aħna illum eh, naraw li l-element il-ġdid ta' diskussjoni huwa li aħna kontenti nħabbru kif xerti membri onorevoli għaru illi il-biraħ sar pass importanti. Pass ieħor biex namlu prevenzjoni ta' diskriminazzjoni ta' predetti fuq is internu. L-Kommissjoni prezentat pakket leġislativ ġenerali li fih tipproponi b'emenda ta' direttiva tal-Unfair Commercial Practices illi issir ħaġa inġusta illi wieħed ibih prodott identiku uh, fil għar eh, fejn l-ingredienti u l-kompożizzjoni tal-prodott ikun differenti. Allora aħna naħsbu illi din l-inizjattiva hija inizjativa ambizjuża ħafna. L-onet għaliex wessat id-dibattitu fuq il fuq l-ikel għal prodotti kollha li jinbijaw fl-Unjoni Ewropea, mhux qed nitkellmu biss fuq id-diskriminazzjoni tal-ikel fil-futur, imma anki tal-prodotti kollha. U aħna nafu illi hemm evidenza illi hemm prodotti oħrajn illi huma infettwati b'din il-prassi. Barra milli natu regola konkreta biex namlu eh, diskriminazzjoni ġusta il-pakett fih anki dispozizjoniet biex jinkludu anki l-infurzar tal-leġislazzjoni lejn il-konsumaturi, biex ikunu nistaw natu l-konsumaturi protezzjoni aħjar kontra dawn il-prassi kommerċali e inġusti. U dana sar billi l-ewwel net niżguraw illi il-konsumaturi jistaw għandhom aċċess għal rimedi individuali, kompens eh, finanzjarju u anki eh, eh, skadenza tal-kontrat. U qed proponu anki eh, sanzjonijiet effettivi. U dawn is-sanzjonijiet jistaw jaslu sal-4 fil-mija tal-fatturat tal-kumpanija f'dak l-istat membru. U qed nimproponu anki illi natu l-konsumatur xi strumenti aħjar biex e, u anki mhux biss l-konsumaturi ma anki l-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi. Aħna għanna l-istess għan huwa inaċċettabbli illi e, il-konsumaturi jimbijaw prodotti ta' kwalità differenti u il-Kummissjoni għandha impenn assolut biex tipprevjeni dawn il-prassi b'mod assolut u ninkludi billi ngħid li stanna proposta leġislattiva ambizjuża. u aħna nistgħu ngħidu li l-ewwel opportunità li għandna biex ngħidu lill parlament li aħna norbtu fuq l-appoġġ tagħkom biex biex, biex, biex eh, tiġi approvata fil-trialogi u fil-Konsil. Grazie. Grazie. Abel ma nerġaw nisimaw minnanti senjura. Borsa, nisimaw minnanti Shadow tal-IPP Turkanu. Nitlob skuża tal-li ġejtart, jiena tlift eh, eh, il-ħin għax kelli intervista. Dan huwa rapport interessanti ħafna. Aħna fil-fat nirrappreżentaw l-interessi ta' ċittadinu, allura aħna dan interessana. Dan il-kwalità doppja ġiet ikkonfermata għal Polonja, għall-Ungarija u pajjiżi oħrajn, u anke għal Rumanija. Jiena nirrappreżenta r-Rumanija. Dan huwa argument importanti illi qed jiġi użat fil-rapport eh, attwali ma nixtiex nirrepeti dak li diġa qalu il-kollegi fid dettal però nixtieq infakkar sempliċement kif irridu nużawa din il-liġi fuq l-standards doppji. Jiena nħoss illi il-komitat ġi inkluż f'din il-konsultazzjoni, il-parir tal-konsumatur għandu jiġi użat, pero mandux jiġi użat bħala ġustifikazzjoni biex jiddaħlu fuq is-suq prodotti illi huma dubbi, dubjużi. irridun odu attenti għal prassi kommerċali sleali u mhux korretti. L-industrija tal-ikel Ewropea għandha tirrispetta dawn it-talbiet. U importanti illi niftakru illi jem bżonnijiet differenti minnaħat tal-konsumaturi fl-istati membri differenti. Illi għandhom eh, gosti differenti. Eh, eh, tkellmu fuq il fat li hemm perċezzjonijiet differenti ta' toma, però da ma jistax jiġġustifika il fat li jkun hemm prodotti ta' kwalità iktar baxxa. Il-kellim qed jitlob skuża qed jitkellem jaġġel wis. Nixtieq nisħaq fuq elementi li huwa importanti u essenzjali illi sar viżibbli dan l-aħħar, speċjalment dak li għalunna l-konsumaturi rumeni qed jipproponu illi namlu illi nintroduċu kontroll ġdijt. ċoħe illi konna ispetturi, nistaw nużaw il-prezenza ta' ispetturi għal sikurtà tal-ikel. Jena, nifem illi f'dan il-kax, kas, aħna dan ir-rwol għanna natuħ lil xaħat li jista jikontrolla l-flus ta' dawn il-prodotti, specialment meta jkun hemm suspetti fuq ċerti prodotti speċifiċi. Naf illi jista jkun hemm proposti differenti fuq dan is-suġġett. Jiena nieqafaw kien hemm emendi ġew prezentati emendi, il ma tantx għandna żmien jiena dawn il-proposti li semmejt sen daħalhom f'xi emendi. Jien nispera illi dan ir-rapport jista' jagħti sinjal importanti lill kummissjoni Ewropea. Iridu, il-Kummissjoni għandha taħdem tajjeb u l-importanti li tieħdu deċiżjonijiet li jbidlu s-sitwazzjoni attwali. Grazzi. Thank you very much. Grazie, għam xaħat liħor li xtiet kellem le. Mela nerġu nisema mela tisnira snira Grazie, President. Nirringrazzja lill il-kollegi kolla, Shadows u għati uħrajn, illi ikkontribuew għal dan id-dibattitu. Naqbel ma maġoranza ta' dak li intqal, specialment dak li qalet is-Sinjora Koneċna. Karlez ukoll qal illi hemm bżonn eh, ninteressaw iċ-ċittadini tal-Ewropa tal-Punent dawk li jħossu li huma eh, impattati, affettwati b'dan il-problema, għandhom jispiegaw li ċittadini is-sens ta' eh, din l-inizjattiva. Jira kontenta li l-Kummissjoni allokat fondi biex tiżviluppa metodoloġija fl-Unjoni Ewropea u nittama li riżultati ta' dan se jkunu interessanti. Inħossu koll li din il-firda, din il-differenza bejn l-Europa tal-Ponent tal-Vant fil-kwalità tal-prodotti inħossu nittama li ma jkunx naqseg kbir, kbira. E studju li semmejt fuq il-Vienna sausages illi fil-fat ma fjom lebda ħjil tal-aħam fissu Kroat waqt li fil-Europa eh, tal-ponent fija 60% u dan u prodotti jiġi mibjuħ anki fl-Italja u koll anki ċittadini italjani ġewa fitwat b'dan il-prodott minar laħam. Allora, il-antana għandu jkun illi namlu revizjoni ta' riżultati u illi niksbu l-appoċ minn membri tal-Parlament mill-Vantu mill-Punentu ninkludu l-MPs kollha fiġlida għal kwalità ta' ċittadini Ewropej kolla kif hemm miktub fid-dokumenti principali tal europa U kif għal is-Sur Balzo jiena naqbel miegħu dana dinja situazzjoni inaċċettabbli U anki Juncker għaraf illi dan huwa problema għax kieku ma kienx ma kienx jiddedika parti mill-diskors tiegħu fuq l-Istat tal-Unjoni illi e, fuq dan is-suġġett. Nixtieq anki nfakar dak li qalet is-Sinjura Bonafè. ċoe illi hemm preferenzi tal-konsumaturi u għaveru Onesta nifem illi il-produtturi jista' jkollhom ix-xewqa illi ibidlu xejn l-ingredienti skont dawn il-preferenzi, però per eżempju fiċ għal su tal-vant jiġu użati elementi sostitutivi flok iċ-ċikkolata Eh, u uh, ingredienti uħrajn anki fil-jogurt. Naqbel u kol ma dak li għal rappresentant tal IPP u kif għatina fil-diskors ta' introduzzjoni illi se jkun hemm l-emendi fuq eh, l-ispetturi nħoss iva illi dinja ħaġa illi hija neċessarja assolutament. Dana ir-rapport għandu jpoġġi il-pedament għal regoli ġodda biex inkunu nistaw nirsolvu dan il-problema u biex nifmu biex il ċittadini kollha jifmu illi l-Unjoni Ewropea għandha taħdem eh, tajjeb eh, kull kien. Grazie. Grazie. il kulħat li kien involut dan il suġġess Illi għandu importanza kbira ċittadini minnajr il kuxenza ta' ċittadini u minnajrkom kollegi minar il-prezenza ta'kom il-Kommissjoni mqas kienet tinduna bil-problema. Għal daqstant, nirrigrazzja għal daw kollu li ġabu dan is suġġett tal-attenzjoni ta' kollha. Kif diġa għal il-rapporter, għal il-rapporter, il-skadenza il 23 april għal-emendi, il-vot fremvi u fil-21 u 22 u fil-20 u 21 ta' ġunju, u dan is suġġett dan il-punt, u issa għaddu għal skambju ta' opinjoniet mal-Kommissjoni fuq Eh, l-possibilità ta' limitazzjonijiet ulterjuri fuq l-użu tal-neonicotinoidi. Peress li huwa skambju ta' opinjonijiet, nibda bil-Kummissjoni mbagħad nistieden il kulħadd interessat jieħu il-mikrofonu. Fisem il-Kummissjoni għanna l-Sur Klaus Berend, Head of Unit ta' pesticidi u bioċidi mill-DG Health and Food Safety. Sul Berend. Grazzi, President. In l-odwa tajba l-kulħat, dan il- fajl qed niddiskutu l-lum għandu storja twila diġa fl-2012 fejn kien hemm skoperti xjentifiċi indikaw illi ċerti sustanzi attivi ta' zetticidi li huma parti minn neonicotinoidi għandhom eh, riskju li għal għannaħal. Eh, u kienem limitazzjoni fuq tlet eh, neonicotinoidi illi huma tiametoxam, eh, imaklodiprin u acetamipirid. U u dawn jinkludu anki ċerti ċereali u l-użi ta' ċerti ċustanzi xorta baqa approvat, per eżempju fil-greenhouses, eh, fil-ċereali u fu eh, ċerti uċuħ il-liġu eh, il-liġu trattati. Kien hemm eh, eh, ġenerali fuq il-formazzjoni eh, u sa sentej wara tħul fis-seħ ta' Mejju tal-2015. Il-produtturi sottomettew data għal EFSA u għamlu evalwazzjoni u publikaw il-konklużjonijiet f'April tal-2006. Għabbażi ta' dan il kummissjoni ikkonkludiet għal dawn it tliet sustanzi l-użi ma jistawx, l-użi ta' dawn it tliet sustanzi ma jistawx ikunu konsiderati żguri. Kien hemm regolamenti ulterjuri biex nagħmlu limitazzjonijiet eh, biex jipprojbixxu kwalunkwe użu u din id-diskussjoni ġiet e, diskussa mal-Istati membri f'Marzu tal-2017 U f'Ġunju f'dan il-Kumitat ta' sena li għaddiet kien hemm eh, oġġezzjonijiet eh, illi ma ġewx approvati wara fil-Parlament. Fawissu tal-2017 aħna notifikajna il-abbozz eh, ta' regolamenti għad-WTO u anki għal-ftejim ta' xkil tekniku għal kummerċ biex natu il-possibilità l pajjiżi terzi kommentaw fuq dan u hawnhekk kien hemm 60 ġurnata ta' skadenza li spiċċaw f'Ottubru. Umbagħad proponejna vot fuq dan la bozz ta' regolament ta' regolament ta', regolament fis-Settembru ta' 2017, però ħafna stati membri Umbat talbu l kummissjoni e, jagħmlu verwazzjoni ta' dawn il-riżultati qabel ma naddu għal vot. U b'din ir revizjoni tat eh, tat mandat li l-EFSA biex ikun hemm talba għal dejta minn Mejju ta' set, sa' settembru ta' 2015 u l-Kummissjoni mbagħad talbet li l-EFSA li tagħti id-dejta kollha. U anki il informazzjoni mill-letteratura. literatura il talba ġabret kwantita kbira ta' data għall-EFSA u l-EFSA ħadet żmien biex tagħmel l-evalwazzjoni li talbi tal-Kommissjoni. Il-rapporti ġew pubblikati fit-28 ta' frar ta' din is-sena u l-EFSA ikkonfermat f'dan ir-rapport illi l-użu ta' tliet sustanzi uh, huma uh, riskju għal naħal u man, anzi, il-fat li dan il-riskju jeżisti ma jistax jiġi esklus. Allora, il-Komissjoni proponiet li eh, tillimita użi oħrajn ta' dawn is-sustanzi u tlabna li l-Istati membri għamlu vot fuq dan fis-27 ta' April. U dan huwa kull ma sta' kelli ngħid fuq bħala introduzzjoni tal-suġġett. Grazzi sur Berend Essa, kollegi, għanna eh, kollegi li xtiqt kelmu, l-għonet jistur Floret. Florence, grazzi. l agrikoltura konvenzjonali jiġu użati dawn il-prodotti, ħafna minn dawn il-prodotti. U hemm din il-kwistjoni ta' neonicotinoidi. Ħafna persuni ma jafux xieġri għalix anki iż-żriera jiġu attakkati minn dawn il-neonikotinoidi. U dana eh, dan l effetti dum minn 15 għal 1000 ġurnata u dawn il-neonikotinoidi jibqaw prezenti fil-ħamrija. Allura rridu nikkonċentraw specialment fuq il-ħamrija, mux biss fuq l-ilma. L-ilma hija importanti biex dawn is-sostanzi jidħlu fil-ħamrija wkoll. Umbagħad hemm il-mikroorganizmi li jelaboraw dawn is-sostanzi, però il-ħamrija hija l-iktar ħaġa importanti dak li interessan l-iktar personalment huwa inkun naf li huma l-argumenti li qed jiġu preżentati mill-Istati membri u anki tal-Ġermanja u x'limiti jixtiequ li hemm. Għaxira naħseb li hemm alternativi. il-mikroorganizmi li jintilfu l-ħin kollu minnajr neonikrotinoidi ma nkunux nistaw niproteġuhom u ma dawn il-mikroorganizmi li huma tajbin għal-ħamrija. U aħna rridu niproteġuhom il- il-ħamrija, kif niproteġġu il siġar tal-frott, irridu niproteġġu anki l-ħamrija. U għal din ir-raġuni jiena naħseb illi neonicotinoidi huma l-insettiċidi l-iktar perikolużi sistemikament fl-Ewropa attwalment. Grazzi, Sur Florence. U sa Sur Poċ. Grazie Presidente. Din il-kwistjoni, din il-revizjoni għatajba għal pollinaturi, eh, għal naħal. Din il-limitazzjoni ila teżisti u kienem ħafna derogi f'ħafna stati membri u f'ċerti stati membri dawn il-limitazzjoniet fl-2013 ma waslu qatt. Imħabba dan l-użu jew abuż ta' dawn id-derogi. Allora jina nistaqsi, x'qed tistenna l-Kommissjoni Ewropea biex tiftaħ proċediment ta' ksur? U x'se tagħmel il-Kummissjoni biex biex ma tagħmilx eh, proibizzjoni totali eh, għal dan fil-futur. Grazzi, Sur Stas. Jiena nixtieq nirringrazzja lill kummissjoni tal-ispjegazzjonijiet li tat, spjegazzjonijiet preċiżi ta' dawn l-aħħar eh, ta' dak li ġara f'dawn l-aħħar erba, snin. Se jkun hemm votazzjoni fis-27 ta' aprilu jina kuntet biħda fil-komitat. Kif għal anki l-onorevoli Florence, hemm lobby kbira, specialment minnaħa tal-Pitravi. Għalix fil-Pitravi jużaw dawn il-neonicotinoidi. il komissjoni taqbel illi l-użu ta' neonicotinoidi muwix riskjus għal Pitravi u dan minkejja il-parir tal-EFSA U jena nishtiq najt fuq dan, nishtiq ikollu risposta ċara. Umbat anki jadon Evoli Poċ għal illi hemm ħafna eċezzjonijiet illi eh, derogi illi huma motija mill-Kommissjoni wara talba tal-Istati membri. Billi għamlu dan, billi għatu dawn id-derogi, ħafna derogi, naslu f'sitwazzjoni illi pratikament il-projbizjoni qatt ma tiġi applikata u qatt ma tiġi rispettata u pratikament qegħdin innevitaw il-projbizjoni. Umbat għanna l-problema tal-serer fejn huwa permess l-użu ta' dawn neonikotinoidi Ma jena naqra f'artikoli illi l-użu ta' dawn il-neonicotinoidi f'dan il-kas qed jikkontamina anki l-ilma. Lefsa studjata din il-kwistjoni u nixtieq nkun naf kemmx periklu possibbli f'dan il-każ. U mbagħad il-Kummissjoni wkoll għalet li se jkunem dan din il-votazzjoni fil-Komitat Permanenti fil-27 ta' April. Aħna għanna vizjoni parzjali tal-atteġġament tal-Istati membri. L-Onorevi Florence għale li jishtiq kun jaf x'pożizzjoni se jkollha l-Ġermanja. Il-grupp tiegħu għandu maġġoranza u forsi E, ikun jista jafu dan bil-partit tiegħu. Jiena nitlob lill kummissjoni illi jekk aħna illi jekk mhux possibbli jkun hemm maġġoranza kwalifikata fil-kumitat permanenti, x'se tagħmel il-Kummissjoni? Se tkompli fl-isforzi tagħha se jkollha biżejjed kuraġġ biex tkompli din l-inizjattiva anki jekk ma jkunx hemm maġġoranza kwalifikata, se jkollha biżejjed kuraġġ biex tieħu deċiżjoni? Grazzi much, Mr. Huitama. Grazzi, l-Onorevoli Huitama. Iva, grazzi ħafna, Signora President, nishtiq nirringrazzja l-Kommissjoni għal dik il-prezentazzjoni. Għandi xiftit mistoqsijiet l ewwel net. Iva, fil-11.07 eh, Eh, huwa ċar fil-kriterji illi dana mandux ikun ta' riskju għal dak l-ispeċijiet li mhumiex fil-mira. Allura għalfej qed inħarsu biss lejn in-naħal u mhux lejn organizmi ta' kull tip ieħor jew kif qalu l-oħrajn x'inhuma eh, ma l-konsegwenzi ta' dan il-dawn is sustanzi li se jibqa' għal żmien twil fil-ħamrija jew fl-ilma. Jiena nixtieq illi ikonna opinjoni xjentifika eh, soda li ssir riċerka aħna mannix ikonna diskussjonijiet hawnhekk fil-Parlament Ewropew biex niddeċiedu jekk dawn dawnu sustanzi perikolużi jew le. Jien eh, f'dwar il-proċedura tal-autorizzazzjoni ta' dawn il-sustanzi ta' ħarsin tal-pjanti. Ehm, jekk ma jkollokx dan eh, l-autorizzazzjoni ta' dawn l sustanzi qed nużaw bħalissa pereżempju dil ċimma fl-Olanda kien hemm studji mill-awtorità Olandiża għal ehm, għas-sigurtà tal-ikel u rew illi il-konsegwenzi ta' proibizzjoni ta' neonex ehm, tista' tkun jistgħu jkunu verament korroħ u e, jekk ma nużawhomx irid ikun alternattivi u dawn l-alternattivi kollhom jintużaw fi kwantitajiet akbar. Għalhekk nixtieq li niddiskutu kif nistgħu nsolvuha din il-problema għal kull problema hemm soluzzjoni, ma kif nistgħu nkunu ċerti illi jekk aħna ma nawtorizzawx in-nikotinoidi irridu nsibu soluzzjoni li ma tkunx ta' aktar ħsara għall-ambjent. Grazzi. Grazzi ħafna is-Sinjura Reed. Signora President, kollegi, jina qed nagħmel din mistoqsija għal nom ta' Signor Dornano fl-ewwel ta' Marzu jiena ressaq fil-plenarja emenda għal rapport inizjattiva propja tal-Parlament, inizjattiva fuq il-settur tal-trobbija tan-naħal eh, din ma ntlaqax għalix kienet titlop għal proibizzjoni sħiħa tal-sustanzi nikotinoidi għalix dawn eh, jirdu il-sistema tal-nervuza eh, tal-naħal u joqtluwom bil-miljoni u eh, anki meta dana jintuża fil-serer hemm bżonn ta' proibizzjoni sħiħa sabiex inħarsu in-naħal. Dawn il-pestiċidi nafu li jdumu jeżistu fil-ħamrija u fl-ilma u huma ta' periklu għal biodiversità li kiena nistaqsi għalfejn f'dan il-kuntest il-Kummissjoni tqis illi m'hemmx riskju meta il-pjanti jiġu trattati fis-serer meta dana fil-fatt mhuwiex minnu. Grazzi. Thank you very much. Someone... Grazzi ħafna u ieħor. Madame Ayuso. Signora Ayuso. Sì. <clears throat> Muchas gracias, Presidente. Grazie ħafna, President. Din il-kwestjoni ta' neonicotinoidi Iva, ħna għanna bżon studji xentifiċi serja li xuwa veru li dana jammer ħafna ħsara l-naħal, un-bat il-naħal mux biss il-neokotinoidi għet jammillom ħsara. Imma u ukoll il problema tal-dakkara u kif nafu għajm konsegwenzi eh, li huma ferma aktar mifruxa meta bdejna niprofaw naqsu l-emissjoni ta' CO2, ridna li eh, naqsu l-emissjoni tal-karozzi. Issa, għanna il-problema tan neokotinoidi rridu nasbu fil-futur u l-konsegwenzi illi dan kollu jista' jkollu fil-futur. Madam Boylan? Eh, Signora Boylan, flok ma noqgħod nirrepeti dak il il-li għal deġa' Biex nekun naf il-Kummissjoni kif beħsibha tagħmel biex tagħlaq il-xquq illi għatem fid-deroga mbagħad jekk dan l unjoni kotinoidi jibqgħu jintużaw fuq ċerti pjanti partikolari fis-serer kif nistgħu niżguraw illi dana ma jintużax fuq eh, pjanti u prodotti oħrajn u x'miżuri qegħdin jittieħdu għal mitigazzjoni li meta jintużaw fis-serer ma, jinxterdux fil-ambjent aktar wiesa jiġifieri fil-ħamrija u fl-ilma. U qegħdin taraw x'impatt għandhom dawn is-sustanzi fuq organizmi oħrajn u anki iż-żewġ neonikotinoidi illi ġew esklużi mill-proċessa l-2013 is-Sinjura Kadenbach. Grazzi. Mis-soqsija tiegħi hija simili ħafna. Jiena kontenta li wasanna l-konklużjoni illi wara li rajna sensiela ta' studji u e, r-riċerka li saret illi għanna l-intenzjoni illi niprojbixxu il kontinuidi imma li se jkunem eccezzjoni mamula għas-serer. Jena nishtiq kun naf jekk għandkom xħsib illi toħolqu xi tip ta' sistemi ta' monitoraġġ sabiex taraw illi l-użu ta' dawn is-sustanzi fis-serer u x'joħloq problemi wkoll. Aħna irridu nevitaw illi dawn is-sustanzi jiġu rilaxxati rispettivament minn fejn ikunu qegħdin jintużaw. L-Onorevoli, il-Sur eh, Bern tal-Darbohra, Kummissjoni. Grazzi ħafna, Signora President, u grazzi l-membri onorevoli kollha illi tkellmu u li mod ġenerali appoġġaw dak li aħna qed niproponu illi namlu bħala l-passi li jmiss il-mistoqsijiet ħan ġibom flordni li saru li sur eh, Florence u sur Stas u t-nejn staqsewni dwar il-pozizjoni tal-istati membri. Jena, ovvjament, ma nistax najċenu ma l pozizjoni individuali tal-istati membri Imma meta kena l-aħħar diskussjoni fuq il-proposti f'Marzu kien hemm ftit stati membri illi eh, appoġġaw il-proposta tal-Kummissjoni bisħiħ. Kien hemm ftit illi opponewhom u il-maġġoranza kienu għadhom ma ħadux pożizzjoni finali. Il-problema li l-iktar semmit fid-diskussjoni kienet il-problema tal-pitra eh, vizzukrija Pasur eh, Florence aħna wkoll kena eh, diskussjonijiet mal dawn l-produtturi tal-pitra vizzokrija, mal-industrija, eh, bl-istess mod kif id-deskriva u kena diskussjonijiet pozittivi ma sodi. Aħna u kol konna ehm, sodi, pero ġentili aħna minja ċara illi ma konniex se nikkonsidraw deroga għal produzzjoni tal-pitra vizzokrija u din Eh, eh, din tweġab ukoll mistoqsija li għamel is-sur staż veru li l-EFSA għada ma identifikat ebda riskju dirett ta' l-użu ta' neonicotinoidi għal trattament tal-pitravizzokrija ma kif qal is-sur Florence dawn is-sustanzi jibqaw fil-ħamrija u dana joħloq riskju għal pjanti u prodotti li jinżeraw wara u eh, jiġu assorbiti minn mill-pjanti eh, li u eh, mill-luċuħ li jiġu imħawla wara u huma wkoll ta' ħsara għal Dakara. Is-Sur Pox staqsa dwar l-autorizzazzjoni ta' emerġenza u kien hemm xi deputati wkoll jagħmlu l-istess mistoqsija iva din il-problema illi kummissjoni taf biha u aħna ta' spiss fakkarna l-istati membri li għatu dawn id-derogi ta' emerġenza eh, b'mod eh, f'territorju wiesa ħafna li kopru bosta u ċuħ tar-raba li dan huwa kontra il kondizjonijiet li hemm fir-regolament dwar meta jistgħu jingħataw dawn id-derogi. U aħna tlabna lill lefsa is-sena li għaddiet sabiex tevalwa jekk l-autorizzazzjonijiet ta' emerġenza motija fl-2017 minn dawn il-pajjiżi kienux verament ġustifikati. Aħna qed nistennew illi l-EFSA tibatilna r-rapport f'Mejju u mbagħad wara l-Kummissjoni tista' tieħu deċiżjonijiet li e, waqfu lill-Istati membri milli jagħtu l-istess awtorizzazzjonijiet għal darb'oħra. Marit inkun ċar anke biex inwieġeb lill mistoqsija tas-Sur Stars illi ir-responsabilta għal ħruġ ta' dawn l-autorizzazzjonijiet hija responsabilta esklusiva tal-Istati membri. Ġifieri l-Kummissjoni ma triċ ta' prova b'mod attiv fuq talba tal-Istati membri ma l-Istati membri li jiddeċiedu għalihom infushom. Dak li aħna nistgħu nagħmlu li naraw jekk il kundizzjonijiet x'qed ikunu sodisfatti u nistgħu nwaqfuhom milli jerġgħu jagħtu dawn id-derogi ta' emerġenza, però l-autorizzazzjonijiet ma noħorġuhom x'aħna. Kien hemm xi mistoqsijiet ukoll dwar l-użu fil-serer u għamnek jena nisa nirreferi biss għal konklużjonijiet tal-EFSA li fuqhom hija bbażata l-azzjoni li nieħdu aħna u il- ħafna mir-rapporti waslu għal konklużjoni illi huwa sikur illi dawn in-neonikotinoidi jistgħu jkomplu jintużaw fis-serer permanenti u eh, irrid nisħa illi id-definizzjoni ta' serer permanenti hija waħda restretta ħafna hawnhekk qed nirreferu għal serer illi jizguraw illi ma jkunx hemm skambju mal-ambjent ta' barra u li b'mod partikolari l-ilma tal-iskart ikun trattat u imnaddaf qabel ma jiġi rilaxxat dana ma jfissirx illi jista' eh, da jisir użu ad infinitum ta' dawn l-sustanzi, l-istati membri jaraw kif li jisir monitoraċ fil-dawk il-postijiet fejn hemm l-autorizzazzjoni għal dawn is-sustanzi jintużaw fis-serer u jekk jaraw illi dawn is-sustanzi qegħdin jinfirxu għandhom eh, jieħu azzjoni korrettiva dwar il-neonicotinoidi l-oħrajn irrit ninformakom illi aħna ġeddejna il-ġeddidna l-autorizzazzjoni għal neonicotinoidi wieħed għaliex sirna nafu il-riskju għal dakkara u għal naħal u baxx ħafna. Mbagħad hemm sustanza oħra li qed għaddejja mill-proċess ta' reviżjoni għat tiġdijt u d-deċiżjoni se tittieħed minnaw u ftit żmien ieħor. Il-mistoqsija tal-deputat Ħawtama aħna ma nħarsux biss lejn in-naħal imma anki lejn dawk l-ispeċijiet kollha li mhumiex fil-mira. Dawn ukoll qed jiġu evalwati bħala parti mill-proċess u kif huma wkoll l-effetti ta' dawn is-sustanzi fuq il-ħamrija u il-mikroorganizmi li jgħixu fil-ħamrija. Metodoloġija dwar kif għandu issir evalwazzjoni tar-riskju fuq il-ħamrija. Umbat, dwar jekk aħna aħna ximħazbi dwar il-konsegwenzi għal protezzjoni tal- Eh, u ċoħtar raba u eh, li memx bizzejiet mezzi ta' kif wieħed jipproteġi l ċoħtar raba. Aħna ma nasbux eh, l-impatt soċjoekonomiku ma jitqis meta il-Kummissjoni tieħu deċiżjoni dwar dawn is-sustanzi attivi, sempliċement tikkonsidra ir-riski per 2013 il-ċentru konġunt tal-Kummissjoni li għamel ir-riċerka għamel stħarriċ dwar xċara fir rigward tal-istrateġiji tal-bdiba u eh, fejn kif qed jużaw, eh, kif qed ħarsu l-uċuħ tar-raba fejn kienu jintużaw il-neonicotinoidi u sa m'għadhomx. Is-Sur Florence semma ċertu sistemi u trattamenti li fihom insettiċidi approvati u strateġiji għal ġestjoni tal-mikroorganizmi u fost is-sustanzi l-iktar jintużaw huma periterati il-bdiewa jiġifieri provaw jisibu alternattivi f'dak iż-żmien u aħna qed nassumu li dana se jkun possibbli anki għal dak li qegħdin nipproponu issa. Iva, biex inti biex informazzjoni oħra frabta mal-mistoqsija fuq il-monitoraċ, il-Parlament approva proġett pilota biex eh, jagħmel monitoraġġ tal-pestiċidi li hemm fl-ambjent permezz tal-monitoraġġ tal-preżenza tagħhom fin-naħal. Il-Kummissjoni aċċettatu dan u eh, il-sejħa għal twettiq ta' dan il-proġett diġa tnediet barra minnek il-Kummissjoni kol edda taħdem fuq pjanta azzjoni aktar wisa għad Dakkara li se jindirizza ferm aktar minn pesticidi għalix kif għalet Signora Ajuso iva hemm fatturi oħrajn li effettwaw il-saħħa il tal-naħal u tad-Dakkara li m'għandniex ninjorawhom. Grazzi. Uh, grazzi ħafna għal dak kollha li parteċipaw, issa aħna ħerqan li naraw l-iżviluppi f'dan il-qasam. Naddu għal punt li nis issa fuq l-agenda li huwa għal oħra skambju ta' opinjonijiet mal-Kummissjoni dwar il-rapport ġenerali fuq eh, l-operazzjoni ta' riċ u revizjoni ta' ċerti elementi, konklużjonijiet u azzjonijiet. Il-Kummissjoni għamlet rifit tal reach waslet għal ċerti konklużjonijiet u illum qegħdin hawnhekk biex niddiskutu dawn is-sejbiet għanna rappresentant minn DG Environment u nati il-mikrofonu lilek. Signora President, grazzi ħafna. Jina għalija huwa unur kbir illi għandi miħaj l-Karlo Pettinelli minn DG Grow. Dana juri illi l-eżerċizzju kien eżerċizzju kollettiv li sar minn żewġ servizzi u din hija waħda mir raġunijiet għalfejn din ir-reviżjoni kienet waħda speċjali, ma kienet speċjali għal raġunijiet oħra wkoll. Għaliex aħna għamilna fitness check u evalwazzjoni tar-rifit ta' biċċa leġizlazzjoni partikolari ħafna li e, e, tifissa standards globali hija waħda mill-iktar e, liġijiet importanti li għanda l-Unjoni Ewropea u tibbaza hija bbażata fuq as-sistema li qegħdin noħol u dana kien Eh, punt importanti ħafna meta fl-2006 aħna ħriġna bija din il, dan il-regolament. Dana kien jiżgura s-sigurtà tal-kimika li tintuża fil-katina tal-provista kollha fl-2013 għamilna l-ewwel evalwazzjoni ma f'dak iż-żmien xoħut mill-kapitli tal-regolament REACH ma kienux eh, għadhom daħlu fis-seħħ Laħ xar li għadda fil-5 ta' marzu adottajna rapport ġenerali fuq il-revizjoni ta' reach u aħna prezentajna il-kisbiet ewlenin u anki l-sfidi wara 10 snin ta' implementazzjoni ta' dal regolament. Illum nafu li l-proċessi kollha ta' reach huma operattivi. Dana kien parti mill- mill-Regulatory Fitness and Performance Program tal-Kommissjoni u eh, aħna ħarrisna lejn l-affarijiet tas soltu illi eh, eh, nċekjaw meta nagħmlu eżerċizzi ta' dan it-tip. Aħna komplejna nibnu fuq il-review tal-2013 u l-revizjoni u ġudizzju bazat fuq l-evidenza Eh, ġbarna ħafna formazzjoni mill-Istati membri, eh, studji tematiċi, konsultazzjoni estensiva mal-partijiet konċernati. Għamilna ħafna studji ġifiri revizjoni jawisa u profonda. Mir-revizjoni rajna illi riċ tejbet il-protezzjoni tas saħħa tal-bniedem u tal-ambjent b'mod sinifikanti, u tiżgura l-moviment ħieles tal-kimika fis-suq intern tal-Unjoni Ewropea il reżami ti proponi 16 l-azzjoni konkreta biex jittejjeb tejjeb l-implementazzjoni l-osma prioritarji eh, li ġew identifikati huma li nindirizzaw il-vojt ta' data, il-reġistrazzjoni li tiġi semplifikata, kondizzjonijiet indaqs bejn eh, kumpaniji fl-Unjoni Ewropea u dawk li mumiex, Eh, tisħiħ ta' l-infurzar minnaħa tal-istati membri mod partikolari għal l-importazzjoni u l-intejbu l-koerenza bejn riċ u liġijiet oħra, mod partikolari protezzjoni tal-ħaddiema u liġijiet dwar l-iskart. Il-Kummissarju Vella u l-Kummissarju Benkowska ippreżentaw ir-rieżami tal-riċ fil-laqat kunst tal-Kunsill rispettivi u dana se jkompli eh, jiġi diskuss fil-gruppi ta' ħidma tal-Kunsill. Conclusions and uh, delivering results, but they also admitted that the emmin jammetti illi eh, lokal aktar titjib. Aħna nedejna dibattitu wissa ma l istituzzjoni l-oħrajn, ma l-aġenziji, ma l-partijiet konċernati sabiex nkomplu nizviluppaw l-azzjonijiet li proponejna u li dawn implementawhom flimkien mal-istati membri, l-aġenziji eh, tal-kimiki, għal-kimika, etc. Fi 11 ta' ġunju se jkonna aktar skambji ta' opinjonijiet u niġbraw iktar ideja dwar kif nistaw n-implementaw dawn l-azzjonijiet. Aħna kontenti li qegħdin hawnhekk illum biex naraw x'taħsbu intom dwar dan is-suġġett nistidnukom ukoll biex tipparteċipaw fil-konferenza li uh, se norganizzaw għall-stakeholders. Aħna interessati nisimgħu dak li taħsbu intom u l eh, lesti u koll li wieġbu l-mistoqsijiet tagħkom komjenu Karlo Pettinelli. Grazzi ħafna. Issa kollegi, il-nisma l-kommenti ta'kom. is support Thank you, Madam Chair. Um, uh... Grazzi, President, u grazie l-Kommissjoni tal-li edawek il-lum din id-diskussjoni. Minkejja illi li lan tal-proċess riċ kien li ikun hemm sostituzzjoni tal-kimiċi li għad eh, iġibu tħassib, xorta waħda ingħataw eh, ħafna awtorizzazzjonijiet u kien hemm Eh, u sissa titlu t eżet minn 300 deċiżjoni. Taħt l-agenda tagħha tal-regolamentazzjoni aħjar minn flok tippromovi s-sostituzzjoni, il-Kommissjoni tat priorità l-simplifikazzjoni u l-simplifikar tal-proċessi ta' applikazzjonijiet. Iġifiri dawn il-proċessi jkunu iżjed faċli u irħas. Sar iżjed faċli u irħas li inti tipproduċi eh, sustanzi li jġibu tħassib. U tajab li nkunu nafu kol li l-ispejjeż għall-applikazzjoni mill-2013 diġa naqsu bin-nofs u billi simplifikat il-proċess qed t-provdi inċentiv biex sustanzi li ġibu tħassib ikompli ntużaw flak ikunu sostituiti. Il- jena ta' autorizzazzjonijiet meta anka jkun hemm alternattiva possibbli u dan imur kontra il-miri tal-proċess ta' autorizzazzjoni riċ, jiġifieri illi l-sustanzi illi ġibu ħafna tħassib ikunu eliminati gradwalment. Para minn hekk ukoll tinċentiva eh, dan mhux ta' inċentiv il-kumpaniji li jinvestu f'sustanzi iżjed sikuri. Allura, il-Kummissjoni Kif sar tagħmel biex eh, konna mill-eliminazzjoni ta' dak kemiċi bżi Grazzi, Signora Hawken. Ja, eh, tak, mang tak. Og jeg vil lige sige, at jeg har en fornemmelse af, at øh, Pamela Pox... Iderli, illi sur Poch, diġa għal dak illi jena kelli f'moħħi istaqsi. Fil-fat, waqt li kont qed nitkellem qed jitkellem u jiena kont qed naħseb li propju fuq dan rridu nitkellmu. L-an prinċipali ta' Reach hija li nissemplifikaw il-ħajja tal-intraprizi. U sissa Reach forsi biżball eh, kienet edha eh, tikkomplika ilhom. U s-sustanzi kimiki perikolużi għadhom qed jiġu użati liberament mingħajr ma nibblokkaw l-azzjoni ta' dawn l-intraprizi illi promuovi dawn l-istanzi, però huma ekonomiċi però fl-istess ħin huma perikolużi. U jiena xtaqt napoġġa il-mistoqsija tal-kellima li tkellem qabli. Però nixtieq inżid ukoll eh, kif huwa possibbli illi l-Ewropa tilħaq l-anijiet tagħha ta' tal-Europa 2020 u fl-istess ħin ma tapplikax eh, eh, il-direttiva riċ kif suppost. Jekk aħna ma nikkonċentrawx iktar fuq l-applikazzjoni ta' din ta' din id-direttiva ma nistawx naħdmu tajjeb. Il-Kummissjoni ipproponiet kif għandha intenzjoni tejjeb il-proċedura ta' uh, autorizzazzjoni. Il-better regulation fil-fat waslet għal biex namlu worse regulation fil-kas tal-sostanzi kimiċi. Dana ma kienx lan tal-ħidma biex nizvilupaw riċ. Thank you. Madam Ayuso. Grazie, signora Ayuso. Iva grazzi jena xtaqt nirringrazzja l kummissjoni tal-intervent tagħha. Jina naħseb illi reach kien regolament tajjeb biex eh, bekk ġurnalizzati u regolamentati sustanzi kimiċi kollha għabbażi ta' eh, evalwazzjoni xjentifika. Mela nixtieq ukoll nitlobkom eh, tikkonsidraw problema partikolari ħafna ġifiri dawk illi jipproduċu il-pjanti aromatiċi eh, jina li familjari mal-produtturi ta' pajizi u dawk franċizi. Għalijom, l-applikazzjoni tal-regolament REACH li jgħatem għal-ġid tal-saxħa publika eh, dawn argumentaw li hemm bżonn prova xjentifika illi eh, il-riski kollha brabta mal ċerti sustanzi kimiċi huma kontrollati. Imson illi eh, dan regolament ġab miegħu eh, il-bżonn illi jkun hemm studji xjentifiċi eh, komplessi ħafna anka għal produzzjoni tal-lavender prodotti mamolin mill-lavender u dawn ma prodotti ħafna drabi jipproduċuhom għom kumpaniji żgħar ħafna. Allura dawn kumpaniji biex jagħmlu l-istudji xjentifiċi qed jonfqu ħafna flus. Qed ikollhom jagħmlu hekk biex ikunu konformi mar-regolament. Per eżempju, fi Franza, qed nispejjeż kbar f'dan ir-rigward u jiena nixtieq insaqsi lill-Kummissjoni tista' forsi tikkonsidra li jkun hemm xi tip ta' deroga jew inkella regola daqsxejn inqas stretta speċjalment għal dan is-settur li qed ngħid tal-prodotti aromatiċi grazzi. Mr. Huitama. Yes, thank you very much, Chair. Thank you, Commissioner. Uh... Sur Huitama. Grazzi ħafna. Għandi mistoqsija fuq ir-riċ. Bħalissa il riċ qed jiffoka iżjed fuq is-sustanzi TBT. li huma sustanzi persistenti, tossiċi u bioakkumulativi. Imma hemm kompaniji eh, kumpaniji illi trattaw l-ilma li joħorġu bl-ilma xorb illi għandhom problemi bċertu sustanzi li huma Eh, persistenti, tossiċi u illi jinħallu fl-ilma. Għal dawn il-kumpaniji diffiċli illi jaqbdu dawn is-sustanzi mill-ilma tax-xorb u għalhekk nixtieq insaqs il-Kummissjoni jekk hijiex qed tiffoka anke fuq dawn it-tip ta' sustanzi. Grazzi. Thank you. Someone else? Grazzi ħafna xi ħadd ieħor, Sinjura Kadenbach. Grazzi ħafna jina għal jenajt moħi eh, minix ċerta jekk tal ħanajt semmejtuħx fl-introduzzjoni ta'kom imma safejna fjena ma hemm lebda e, azzjoni eh, proposta mill-Kommissjoni dwar il-konformità. E, Allura, Minkej li forsi kien hemm ċertu ksur ta' regolament li il-Kummissjoni sissa ma ta' maħadiċ azzjoni b'saħħitha u tkompli b'approċċ iżjed eh, iżjed arta bettiba sempliċement it-trid informazzjoni. Minkej li kien hemm eh, il-rapport ta' xi każijiet ta' nuqqas ta' konformità, xorta waħda jingħata aċċess għas-suq. Il-kumpaniji mhux qed jiġu imġila jipprovdu ċerta informazzjoni qabel ma l-prodotti tagħhom ikunu regolamentati, allura il-pis qed jibqa' fuq l-istati membri fuq l-awtoritajiet tagħhom biex e, il-proċessi tar-riċ ikunu e, rispettati, per eżempju restrizzjoni tal-lista tal-kandidati, eccetera. Allura aħna rridu illi l-prinċipju ta' li jekk inti ma tagħtix informazzjoni ma tilatax permess nixtiequ li dak jieġi applikat. Grazzi ħafna, mela, is-sur Sawda Skas nerġana nadilek il-kelma. Uh, thank you. Uh, again, we'll share. Grazzi ħafna. Mela, darbaħra eh, l-risposti ħana tu għamjina u għankar kollega tijaj, Sur Pettinelli. Mela, fuq il- sostituzzjoni li kienet l-ewwel mistoqsija. Għawek jiddispeċini ma naqbilx. Aħna nafu bitċert għaliex għamilna l-istudju illi meta sustanza titpoġġa fuq il-lista tal-kandidati, mhux il-lista ta' autorizzazzjoni, lista ta' kandidati, il-kumpaniji diġa jibdew jinvestu fil-riċerka tagħhom biex eh, ifittxu sostitut u għal daqstant u anka probabbli li fil-maġġoranza tal-każijiet meta dawn is-sustanzi jitpoġġew fuq xi listejja oħra, il-kumpaniji jkunu diġà fehmu li dik is-sustanza aktarx ħatkun problematika u għalhekk jibdew minnu fih eh, jagħmlu eh, ifittxu sustanza alternattiva. U allura il-sostituzzjoni diġa qed isseħħ Xin il-problema? Il-problema hija li s-sostituzzjoni kultant ma tkunx tajba. Nafu li kultant jekk ikun hemm sustanza ipprojbita minn riċ, kultant tkun sostituita minn sustanza oħra illi għalkemm hijiex proibita minn riċ, xorta waħda għandha ċertu proprjetajiet ħżina u għalhekk is-sostituzzjoni bil-verità ma tkunx qiegħda tajn lill-ambjent. Dik hija l-problema li rridu nindirizzaw u dan qed nagħmluh anke permezz ta' approċċi ġodda qegħdin nigruppaw flimkien sustanzi simili u nindirizzawhom f'daqqa. Is-Sinjura Awken ukoll naħseb li ma naqbilx miegħek. Inti tkellimt fuq il-fallimenti ġenerali tar-riċ. Jiena dan qedtu fil-bidu din hija l-liġi li l-iżjed għandha fett eh, sissa ġew reġistrati 17 il-sustanza u dinja l-akbar database, l-ikbar wahda, l wahda mifruxa fid-dinja. Faxar snin ksibna dak li ħaddieħor mandux. Għanna l-iżjed database tajba fuq sustanzi kimiċi fid-dinja. U ma naħsibx dan huwa falliment. Iva hemm sfidi dak huwa fatt. U fil-fatt hawnhekk eh, diġà smajna anke dwar il-kwalità, pereżempju tad-dossiers ta' reġistrazzjoni. Iva, hemm ċertu diffikultajiet u flimkien mal-Aġenzija dwar is-sustanzi kimiċi qegħdin nindirizzaw dawn il-problemi. L-Aġenzija qed tagħmel f'dan il-każ partikolari huwa anka il qed tiċċekkja manwalment il-files ta' reġistrazzjoni. U fejn eh, ikun hemm nuqqas ta' konformità, l-Aġenzija qiegħda terġa' tmur lura fuq il-kumpaniji u titlobhom jaġġornawhom. Issa peress li s-sistema għadha fl-ewwel fażi ta' żvilupp tagħha, naħseb illi għalissa l-aħjar huwa li nikkoperaw mal-kumpaniji. Madankollu iva, irridu nibdew naħsbu f'inċentivi ġodda biex il-kumpaniji jaġġornaw dawn il-files. Kultant il-kumpaniji jirreġistraw sustanza imma bat ikun hemm żviluppi ġodda Eh, sustanzi tibda tintuża l-użu ġdid, per eżempju, joħreġ ċertu għarfien xjentifiku ġdid u kultant il-files ma jkunux aġġornati u għalhekk iridu ninċentivaw il-kumpaniji biex jibdew jagħmlu dan. U hemm ukoll il-kwistjoni tal-evalwazzjoni. Mhux reġistrazzjoni biss, trid issir sewwa jrid ikun hemm ukoll evalwazzjoni. U l-evalwazzjoni huwa xogħol daqsxejn tedjanti għaliex eh, huwa xogħol li jagħmlu l-istat membru, jinvolvi anka testijiet kultant fuq l-annimali <coughs> u f'dan ir-rigward għalhekk irridu eh, naħdmu iżjed. Issa meta inti qed illi il-files ta' reġistrazzjoni mhumiex konformi waħna ma qed nipproponu xejn, jekk tħares lej l-azzjoni numru wieħed hija propju fuq dak l-ewwel azzjoni hija fuq kif se intejbu il-files ta' reġistrazzjoni. U naħseb li sejrin tajjeb jiena ċert li fis-snin li ġejjin is-sitwazzjoni ser tmur l-aħjar. Fuq il-sustanzi fl-ilma għax-xorb. Riċ japplika għal sustanzi eh, kollha huma fi xumma. Imma rridu nħarsu lejn il propietajiet problematiċi ta' sustanzi kimiċi illi juru ruħob mod differenti fl-ilma. E, f'dan ir-rigward imma resana inizjattiva ġdida wkoll fuq l-ilma għax-xorb. E, Fija aħna nipproponu li nindirizzaw sustanzi problematiċi u nemmen illi e, jekk kunem hemm rabta bejn id-direttiva u riċ u iżjed sinerġija. Issa, ħana dir kelma l-kollega Pettinelli biex u iġa pija tal-mistoqsijiet. Iva, grazzi ħafna, jina nishti anka inżid kemtejn ma tweġiba li ta' kollega tiegħi l-Onorevoli Awken. Ir-riżultat tar revizjoni Reach waċar riġ eh, tejjeb il-protezzjoni tas saħħa tal-bniedem u tal-ambjent u tippromuova alternativi wkoll testijiet fuq l-annimali. Għal din raġuni ma nistgħux ngħidu li l-implementazzjoni ta' riġ hija skarsa, le l-implementazzjoni hija effettiva. Naturalment il-proċess tal-implementazzjoni għadu ma laħaqx tmiemu imma diġà ġew identifikati 16 il-qasam differenti fejn l-implementazzjoni tista' titjib. E ma ninsewx illi għadna kif bdejna it-tielet fażi tal-implementazzjoni ta' riċ għaliex fl-2018 tibda il-fazi tal-prodotti kimiċi b'tunnellaċ baxx. U għalhekk irridu nagħtu daqsxejn ċans biex din il-fażi <coughs> eh, taqbad pastajjeb. Imma le ma naqbilx miegħek l-implementazzjoni ta' riċ hija fjakka. Issa ġala darba tkellimt fuq din it-tielet fażi tal-implementazzjoni ħallu jiġab ukoll il-mistoqsija ta' Sinjura Ajuso. Iva, aħna nafu illi l-implementazzjoni ta' regolament ikun xikun tiswa l-flus. U nafu li jem eh, eh, spejjes għall-SMEs, imma l-SMEs jridu nappoġġawhom mhux noqogħdu nagħtuhom id-derogi Aħna kemm il darba iltqajna ma' produtturi ta' dawn l-essential oils, ta' dawn il-prodotti aromatiċi u diġà minnija ċara illi ma nistawx natuħom deroga sempliċiment għaliex eh, don mamulin il-prodotti agrikoli għaw inkella xumqa ilhom jiġu prodotti għal eluf ta' snin. Dawn l essential oils um ġibu ċertu tħassib, tal tħassib li tukun indirizzat u Għalhekk aħna rridu nappoġġaw il-kumpaniji żgħar. Allura l-Aġenzija u l-Kummissjoni ħarġet b'numru ta' azzjonijiet biex tajn il dawn l se ikunu konformi mal-regolament Reach. saranka seminar seminar għalihom il-produtturi franċiżi ingħataw ukoll xi appoġġ finanzjarju u aħna naturalment lesti li nagħmlu l-istess mal istati membri kollha. Imma ma nistawx eh, nġibu ruħna differenti eh, mal-kumpaniji żgħar. Meta jkun hemm tħassib, xorta waħda li tukun indirizzat. Grazzi ħafna kollegi, grazzi l sur Sadowska, s-sur Pettinelli tal-li weġibtu l-mistoqsijiet. U bekk, nalqu dan il-punt fuq l-agenda. Ma fadlinix punti oħrajn? Illa għalimis se tkun fil-25 u 26 ta' april. U għalhekk grazzi ħafna tal-li parteċipajtu.